il signora Benjem. Eżis kollegi, il-COP15 li se ssir f'Ottubru t-istabilixi għanijiet tal-10 snin li ġejjin fuq il-biodiversità. Ma nistawx nal għajnejna quddiem il-erda tal-biodiversità u l-attività tal-bniedem hija responsabbli imma iktar milli noqogħdu eh, naħsbu biss fil-, fil fit-taxxi irridu noħolqu mudell ekonomiku ġdid. Pero intom tidru illi ma tridux tħarsu l-ambjent, iva ħna responsabli għal dak li namlu u kif nikkonsmaw. Imma jekk ma jsirux bidliet kbar, maħna se nagħmlu xejn, irridu nitwarbu, nitbedu minn din l-ideoloġija dominanti qegħdin naraw speċi illi jisparixxu minħabba fenomeni klimatiċi u ambjentali is-sitwazzjoni tal-Awstralja u e, e, tfakkarna f'dak li qed jiġri hemm it-tniġis fl-arja, tniġis fl-ilma, tniġis fil-ħamrija bil-loġika ta' l-ola rendiment għalfej jirwaħlu fil-ċittadini li għandhom bżonn tal-karozza tagħhom biex imorru xogħol mill-kumpaniji marittimi illi jipproduċu e, iktar t-nġis minn ħaddieħor ma qed jagħmlu xejn propju minħabba trattati li votajna hawnhekk. U mbagħad ukoll e, xnajdu għal l-esportazzjonijiet u l-importazzjoni. Mbagħad l-użu tal-GMOs e, u il-pesticidi tridu tiddefendu l biodiversità imma mbagħad tagħmlu xi ħaġa oħra. Aħna ma nafu ma nebda garanzija fuq l-annimali jkunu esportati il-greenwashing din verament jaħbu minnu verament responsabbli għal dak li qed jiġri fi żminijietna. Grazzi ħafna issa. Nkellim għal l-onorevoli Vondra fisem li sijar. Sur President, jina naħseb li l-ħarsin tal-biodiversità hija eh, xi ħaġa f'waqta f'termini ta' dibattitu għaliex illum eh, il-World Economic Forum ħareġ b'rapport illi jitkellem dwar il-telf ta' biodiversità fid-dinja u kem din hija sitwazzjoni terribbli, però s-sitwazzjoni hija dik li jieġi firri ħafna minna l-problema qiegħda barra mill-Ewropa. Il-dokumenti li qegħdin nħejju hawnhekk f'dan il-Parlament għandhom numru ta' rakkomandazzjonijiet importanti li jistaw jipproteġu l-abitat u anka kif eh, tista terġa' tindirizza problemi li jeżistu fil-foresti. Però hemm numru ta' miżuri li naħseb mhumiex utli ħafna u anzi jistgħu eh, joħolqu ċerta ħsara. Pereżempju, dawn So lion and tiger, because they are living in underdeveloped countries, they have the... Em, ċerta problemi fil-pajizi li qegħdin jiżviluppaw u fl-Ewropa forsi s-sitwazzjoni tkun daqsxejn differenti. Mela importanti bħala konklużjoni li nieħdu l-miżuri li jagħmlu ġejtu mhux ħsara. Grazzi ħafna lill kollega Issa, inkomplu u ngħaddi l kelma l-onorevoli fissem il-gwem u l-NGL is-Sinjura Modix. Grazzi ħafna, Sur President, il-biodiversità hija valur hija ta' valur Pero hija importanti wkoll mill-perspettiva tal-tibdil fil-klima, iktar ma jkollna biodiversità b'saħħitha, iktar inkunu nistgħu ntaffu t tibdil klimatiku. Din hija emerġenza l biodiversità tinqeret u malajr ħafna u għalhekk huwa tadwejja li l-Unjoni Ewropea ma laħqitx il-miri tagħha tal-2020 tal-biodiversità li nerġgħu nirrestawraw il-biodiversità hija importanti, però aktar importanti huwa li nwaqfu din it-tip ta' erda, din ix-xejra, eh, kif qed nitrattaw il-foresti, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art. U anke l-miri tal-biodiversità Irridu neqirdu il-monokultura u anke ċerti prassi tal-agrikoltura. 80 fil-mija tal-ispeċi eh, tagħna jgħixu fil-foresti u għalhekk importanti li aħna nħarsu lejn il-foresti meta niddiskutu l-biodiversità, nitkellmu fuq id-deforestazzjoni, però l-ispeċi tista' tiġi estinta darba biss u bħalissa s-sitwazzjoni hija li hemm ħafna speċi f'periklu għal 2030 hemm bżonn li jkollna eh, mir miri li nistgħu nilħquhom mill-inqas 30 fil-mija għandhom jiġu protetti u għalhekk irdu nħarsu lejn din il-mira għal 2030 ta' 30 fil-mija issa l-Onorevoli Evi. Kristallina, la drammatica portata dell'emergenza ecologica che stiamo vivendo. E u edha qoddim għajnejn kollha kemm aħna f'dak u fl istoria tal-bniedem għandna estinzjoni għaddeja li qatt ma kienet qabel għandna theddida wkoll illi tmur illi qed tolqot ħażin miljuni ta' annimali għan ambjenti klimatiċi li għedin jimbidlu f'dak li għandu jisassam ukoll ma' biodiversità qed jiġi rikonoxxut ukoll fuq il-konsekwenzi devastanti għal ġeneru umanu kollu kemm hu. u jiperġudika il-80% tal-iżvilupp sostenibbli li qed jintlaqat anke għandek sigurtà tal-ikel u faqar U da kollu il-minimu li nistgħu li tista' tagħmel il-Kummissjoni Ewropea bħalissa għal COP 15 fiċ-Ċina u bl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq il-biodiversità għall-2030 il-huwa illi ġib flimkien l-impenji volontarji li jikunaw u e, fil-biodiversità iġib tatwa l-lanijiet li għanna diġa miftemin. Grazzi. Parola għall-onorevole Lise. Grazzi ħafna tal-li u koll il respettajt il-ħin għallokat li l issa l-onorevoli Lise. Mux etna raħawnek. Jekk jiġi iktar tard, nkun nista' nadilu l-kelma. Mela, l-Onorevoli Guteland, grazzi ħafna, Sur President, il-erda tal-annimali u tal-ispeċi qed dejjem tiżdied fir-rata tagħha u din qed wassal għal kriżi ekoloġika kbira. Miljuni ta' speċi tal-annimali bħalissa jinsabu taħt teddida, teddida ta' estinzjoni. Aħna nafu x'inhi s-sitwazzjoni u dan ħajjaffettwa ħafna l-umanità. Pereżempju taffettwa l produzzjoni tal-ikel u aħna kif ħajrnexxielna nitimaw li nafusna f'din il-pjaneta. Fl-istess ħin qegħdin naraw ukoll l-użu tal-pestiċidi fl-agrikoltura nafu li din hija waħda mill-kawżi ta' din il-kriżi u għalhekk hemm bżonn li naqsu l-użu ta' kwantitajiet ta' kimika li tintuża fl-agrikoltura. Aħna nafu li dan l-użu intensiv huwa diġà perikolus, nafu li dan jaffetwa wkoll eh, l-ormoni u anke eh, s sistema tagħna f'ġisimna u l-ambjent u anke lill-uliedna illi taffetwaħħom ta' kuljum, taffetwa s-satta is-saħħa tagħna lkoll kuljum. Għalhekk għandna bżonn eh, miri ambizjużi għat-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi. Naħseb illi l-prijoritajiet tal-grupp tagħna huma nkrati tajjeb f'din ir-riżoluzzjoni u għalhekk hemm bżonn dawn il-miri vinkolanti għal biodiversità issa u nixtieq infaħħar ukoll anzi nilqa li t tifel tiegħek hawnhekk. Issa l-onorevoli li miskanfan. Grazzi, Sur Kummissarju, il-lejla tajba. Illum qegħdin eh, nitkellmu dwar l-istrateġija tiegħek fuq il-biodiversità fl-Ewropa sa l-2030 ħaġa tajba imma diġà teżisti strateġija Ewropea sal-2020 u din ma waslet għal xejn ebda mill-għaniet ta' protezzjoni tan-natura fl-Ewropa li konna stabilejna ma se nilħquhom. Għalhekk jekk inti se tiġi qudiemna fi frar bi strateġija b'intenzjonijiet sbieħ imma bebda element konkret leġislattiv inkollanti li permettilna imbidlu l-affarijiet mela din se tkun strateġija gustuża imma inutli. Dak li qed nistennew konkretament huwa fil 30 tal-territorju Ewropew illi ikun imħares biex il-natura tkun tista uh, tifjorixxi. Mbagħad hemm il-kontaminazzjoni mill-użu tal-pestiċidi Jiena nixtieq illi inti fl-aħħar se tiġi tipproponi eh, metodu għal l-effett li għandhom il-pestiċidi fuq in-naħal. Inna nistennewa din il-proposta u għadna nistennewa. U anke l-protezzjoni tal-natura barra mill-Europa. Aħna fl-Europa għanna l-ikbar eh, impatt fid-dinja minħabba l-konsum tagħna fuq il-foresti tropikali. Ejja u dimna b'mezzi konkreti sabiex dan jinbidel tfisser jekk inti minn se tagħmel hekk din se tkun strateġija li ma sarraf f'xejn. Illi adesso la parola ad Grazie ħafna. L-onorevoli Tussana l-minuta. Grazzi. 75% tal-ambjent tal, tal fuq l-art u kważi daqsu fil-bahar e, u e, qed jinqeret Il-futur tal-umanità huwa medet mill-pajjiżi li qegħdin jaqirdu l-foresti li hemm fit-territorju tagħhom eh, minħabba l-leħ tal-kumpaniji multinazzjonali għal eh, żmien twil huwa l-interessi u l-flus li jelbu fuq l-ambjent. Aħna rridu nħarsu l futur komuni tagħna. Aħna ma nistgħux inkomplu nisfruttaw in-natura il-pjaneta tagħna għandha id-dritt illi tirkupra Aħna rridu noħolqu status legali għal natura sabiex verament inħarsuha sena ġejja se tkun verament importanti. In-Nazzjonijiet Uniti trid li nipproteġu 30% tal-superfiċi tal-art jekk ma rridux il kop 15 eh, ma tirnexxiex bħal dik ta' qabila. Eh, aħna rridu nirrikonoxxu illi qegħdin nagħmlu ħafna ħsara lill-ambjent u nirrikonoxxu wkoll li n-natura wkoll għandha drittijiet tagħha per due minuti. Bitesce. Grazie, sa signora Limera, żewġ minuti. Kollegi, naħseb kulħadd irid eh, li konna arja nadifa, l ma nadif, konna l-flora u l-fawna b'saħħithom, min ma jriċi dan. U jina naqbel ma'kom jekk aħna dawn il-miri nilħquhom miri, nil anzi b'mezzi raġonevoli, eh, però il-bniedem huwa parti mill-ekosistema u rridu għalhekk nifmu dan il-ħarsien ambjentali llum il-ġurnata nitkellmu li rridu nsalvaw il-klima kważi mod qaddis il-ħarsien tal-ambjent sar kważi reliġjon Hemm ċerta momentum f'dan, però hemm numru ta' oqs oħrajn li forsi qegħdin jaqgħu lura hemm bżonn ċertifikazzjoni aħjar tal-prodotti hekk qed ngħidu naraw l-attakk fuq il-kosti għandna l-ftehim il-ġdid ekoloġiku l-użu tal-hexafluorides tal-kubrit. L-affarijiet li jintużaw fil-batteriji, l-elementi tossiċi kollha ċert affarijiet mhux qegħdin inħarsu lejhom għax qed niffukaw ħafna fuq il-ħarsien ambjentali, il-biodiversità. Irridu nitalmu lezzjoni minnha. Irridu noqogħdu attenti li nsegwu l-affarijiet kif suppost ħalli ma nagħmlu żbalji. Grazzi ħafna l-Onorevoli li jmiss. Anzi, għandek blue card kollega Limer, inti tixtieq taċċetta mill-kollega Metz. No. I'm sorry but it was refused. Le, din talba ma ġietx aċċettata. L-Onorevoli Bompar. Grazzi, Sur President, kollegi, l-aħħar rapport tal-pjattaforma intergovernativa l-biodiversità u allarmanti iktar mill-miljun ta' speċi huma medda bil-estinzjoni dinija il-sitt estinzjoni tal-massa li qed qiegħda s-seħħ l-anijiet li stabbilejna fl-2010 maħni se nħuqom. Id-deċizjonijiet tal-COP15 se jkunu determinanti biex nkunu kredibli rridu nieħdu miżuri għawijin u nikkonvinċu l-komunità internazzjonali. Se niproponi tnej l-ewwel fuq il-pestiċidi skont ix-xjentisti li agrikultura intensiva hija waħda mill-kawżi essenzjali tat-telf tal-biodiversità. Il-pestiċidi bħal glifosat huma eh, indikati. Il-Parlament tagħna issa jrid jipprojbihom b'kalendarju preċiż sabiex ikun jistgħu jintużaw alternattivi u mbagħad dwar il-GMOs li jintużaw biex eh, eh, eh, inħarsu l-produzzjoni prodotti li u l pesticidi imma aħna ma rridux imbidlu regolamentazzjoni għax rridu jkomplu jdaħlu eh, GMOs tagħna u eh, wasal il mument illi l-Parlament jieqfilhom sod u jgħid illi dawn il-pestiċidi mhux se jintużaw darba għal dejjem. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Ma. Grazie all'onorevole Limes, l'onorevole Mamri. Grazie ħafna, Sur President il-konferenza li jmiss tal ġinus Magħquda tixtieq eh, toħloq dan il-futur komuni għalina lkoll, però fuq l-ibħra tal-Renju Unit l-attitudni tal-Unjoni Ewropea hija li tkompli tieħu kemm qed tinqeret biodiversità fil-ibħra tar-Renju Unit minħabba l-Olandiżi u jew inkella l-ġbiki li jintużaw fil-English Channel illi jaffetwaw il-ħut u li magħhom jiġbru kemm il-ħut kif ukoll kull ma jintaqgħu eh, magħhom fil-baħar fosthom pereżempju dniefel. Dawn huma eżempji żgħar ta' kif l-Unjoni Ewropea timla l-but għaskapitu tal-biodiversità. Jekk l-Unjoni Ewropea mhux ħatwaqqaf il-prassi li tagħmel eh, ħsara lill biodiversità fil- ġnien tagħha stess, mela kif tista' titkellem fuq ħaddieħor, l-azzjonijiet titkellmu iktar mill-kliem u n-nies qed iħarsu, iċ-ċittadin qed jifli. Grazzi ħafna, Onorevoli Mameri, l-Onorevoli Linz. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju. kollegi, il-biodiversità u l-ħarsin tal-klima jridu jimxu it fit. Aħna kellna miri ambizzjużi f'Pariġi u issa għandna l-possibilità li noħolqu kundizzjonijiet aħjar għall biodiversità għalhekk hemm bżonn li nibagħtu sinjal b'saħħtu mill-Unjoni Ewropea hemm bżonn li l-agrikoltura u l-forestrija jagħtu l-eżempju eh, tajjeb u jkollhom anke rwol eh, importanti fil-ħolqien u protezzjoni tal-biodiversità biex dan anke intaffu l-effetti ta' tibdil fil-klima. Irrid ikun hemm ir-rieda illi dan isseħħ iktar milli noqogħdu niddependu fuq sinjali u simboliċi e, għanna bżonn din il-mira ta' 30% bżonn ta' valutazzjoni ta' impatt biex dan nagħmluh u dan kollu jrid jaħdem mod raġonevoli meta aħna noħolqu dawn il-valutazzjoni tal-impatt. Grazzi ħafna l-Onorevoli Limis, l-Onorevoli Ronaj. Grazzi President. Grazzi ħafna President. Kuljum naraw stampi tal-nirien fl-Awstralja eh, it-traġedji Eh, fil-popolazzjoni tal-annimali u anke tan-nies. L-annimali li qegħdin imutu, il-pjanti wkoll qegħdin ibatu u l-affarijiet qegħdin jkomplu jimxu eh, fir-reġjuni eh, differenti u anke sa f'New Zealand. Dan huwa sinjal ta' twissija għall-Ewropej meta naraw dawn is-sinjali tal-katastrofi tal-klima. Kulħadd se jiġi affettwat għalhom iż-żmien. Fl-Awstralja l-ispeċi qed jiġu estinti U għalhekk importanti li aħna nipproteġu l-biodiversità tal-pjaneta tagħna x'dan huwa l-ġid komuni. Grazzi ħafna lill kollega sal-Onorevoli li jmiss hija l-Onorevoli Stefanuzza. Għal minuta. Grazzi President. Jiena sa nitkellem normalment nitkellem fuq il-foresti, però illum sa nirreferi għal eh, bliet 70% tal-popolazzjoni umana sa tgħix fil bliet fis-snin illi eh, ġejjin nafu wkoll li anke r-rata li biha jkollna x-xita sa tinbidel ħafna. Pereżempju, soluzzjoni hija li aħna jkollna dawn il-foresti urbani dawn il-ġonna u jew inkella li jkollok xi forma ta' ħdura fuq il-soqfa tad djar u tal-bini. Nkolok dawn il-kurituri wkoll illi jistgħu jifirxu aħjar iż-żrieraħ da hemm bżonn ta' dan l-investiment fil-ġonna u dawn il-żoni ħodor għaċ-ċittadini tagħna, kollegi li bliet għandhom bżonn ikunu parti minn natura u mhux bil-kontra. Importanti ħafna din. L-Onorevoli Hausling għal minuta. Din hija l-ikbar eh, is-sitt ċiklu ta' estensjoni li qegħdin ngħixu eh, fih. Issa wasal il-ħin illi aħna ikonna mira anka hawnhekk fl-Ewropa fil-pak. Fil eh, mod ehm, ta' kif aħna qegħdin nagħmlu l-ġestjoni ta' dawn il-prassi li qed tagħmel ukoll dannu għall biodiversità, l-użu tal-pestiċidi u anke hemm bżonn li naqsu l-użu tan-nitrati eh, għandhom jiġu evitati. Irridu nippromovu l-ewwel l-agrikoltura hawnhekk. L-użu tajjeb tal-agrikoltura 30 fil-mija għal dawn il-żoni ta' ħarsien ifisser illi 70% tal-kumplament ta' dawn iż-żoni se jkunu maħmuġa, se jkunu mniċsa. U din it-teknoloġija li għamilna wkoll eh, referenza li qabel ukoll m'għandniex bżonna li toqtol ħafna speċi. Grazzi ħafna l-Onorevoli David. Grazzi, President. L-ewwel, irridu ngħidu li l-Unjoni Ewropea kollha kemm mhijiex parti kontraenti tal-ftehim tal ġinus Magħquda huma l-istati membri li huma partit kontraenti. Din l-abbozz tal-Kummissjoni Ewropea huwa attentat ieħor biex jintużaw il-kontribuzzjonijiet taċ-ċittadini għal dawn it-tip ta' affarijiet. L-Unjoni Ewropea m'għandix tibda proġetti jew inkella f'temiet bħal pereżempju l-Mercosur għaliex sa dan iwassal għal iktar erda tal-foresti pluvjali l egoiżmu tal-kumpaniji l-kbar, eh, l-esportazzjoni F'Diċembru l-maġġoranza tal-membri parlamentari Ewropej approvaw ftehim dwar is-sajt illi mhux ħajjejn il-popolazzjonijiet indiġeni laqqas. dak li jagħmel il-Parlament fil-verità. Fil-prattika, grazzi ħafna lill kollega l-Onorevoli Kokkalis għall minuta Grazzi President. Sur Kummissarju, illum ivvotajna favur il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ftehim ambjentali. Il-Kummissjoni qed twiet illi tanalizza l-riżultati tal-IPCC Il-ġimgħa l-oħra ħareġ rapport fuq minnaħa ta' organizzazzjoni dwar il-xjenza eh, atmosferika illi eh, wera illi l-ibħra sa jisħnu ħafna brata maġla ħafna fis-snin illi jmiss u dan eh, sa jaffetwa wkoll l-atmosfera din il-żieda fisħana sħana hija sinifikanti ħafna u dan sa jaffetwa madwar 5 10 miljon speċi. Jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea trid tagħti dimensjoni blu, ġifieri titħares lejn l-ibħra meta eh, tqis dan il-ftehim eh, ambjentali l-ġdid. Ikonna l-European Blue Deal ukoll. Grazzi ħafna lis-Sur Kokalis. L-Onorevoli Vizik għal minuta. Grazzi President il ħarsien tal-biodiversità jfisser li aħna nħarsu l kundizzjoni tal-ħajja. Din hija sfida kbira qudiemna irridu nħarsu l-biodiversità, nitkellmu ħafna fuq dan, però ma nagħmlux biżżejjed azzjonijiet biex dan verament e, iseħħ. Aħna qegħdin nikkawżaw din il-sitt estensjoni Biex inħarsu l-biodiversità, irridu nħarsu l-ekosistemi u l-ispeċi li jgħixu fil-salvaġġ. Hemm bżonn ta' żoni fejn aħna ma naqtaw siġar, fejn ma ssirx kaċċa, ma tinbenix infrastruttura. Irridu illi dawn iż-żoni jkunu ħafna iktar minn dawk li għandna bħalissa. Ir-riżoluzzjoni fuq il-ħarsin tal-biodiversità tqis dan, però naħseb illi dan forsi mhuwiex biżejjed xi kultant inħdu pjaċir noqogħdu nagħmlu regoli għad-dinja, però mbagħad ninsew x'qed jiġri fil-frontieri tagħna. Din il-problema rridu innatuha s-serjetà adattata għaliex il-ħajja tagħna tiddependi fuqha issa l-Onorevoli Andrie. Grazzi, President. Jiena hawnhekk irrid naqsamakom xi ftit eh, idejat ferbajn sena eh, il-roll ħafna minnu tilef miljun ta' speċijiet differenti se jintilfu fis-snin li ġejjin u ħafna drabi il-habitat jinqerdu mill-bniedem l-isfruttament tar rizorsi il-bidla fil-klima jew t-nġis. Aħna lkoll responsabbli għal l-imġiba ħażina tagħna ta' kuljum imma aħna responsabbli wkoll għal dan id-diżastru hawnhekk fil-Parlament Ewropew ċerti deċiżjonijiet li aħna nieħdu bħal pereżempju l-ftejimiet kummerċjali mal-truf l-oħra tad-dinja minħabba l-liħ immedjat u iktar minħabba l-ħsib tal-protezzjoni tal-ambjent u l-ekosistemi. Jekk aħna bnedmin se nkomplu nġibu ruħna bħalli kiku konna waħedna fid-dinja se nispiċċaw biex nkunu l-aħħar speċi qabel ma nisparixxu aħna wkoll wasal iż-żmien li nifmu illi aħna speċi fost ħafna u jekk aħna ma nħarsux il-biodiversità Eh, Aqqa saħna maħna se nibqgħu hawnhekk u naħseb dan huwa prinċipju sempliċi. Onorevole Joveva per un minuto. Grazzi ħafna. l onorevole Joveva għal minuta. il ħarsin tal-ħajja fid-dinja jiddependi fuq l-ekosistema u l-ekosistema tiddependi fuq il-biodiversità għal snin rajna eh, speċi ta' pjanti u anke tal-annimali jenqerdu anke minħabba l-użu tal-pestiċidi u x'inhu r-riżultat id-dinja qed titlef ir-rikkezza bioloġika tagħha. U dan jaffetwa wkoll l-ekonomija tagħna jekk aħna ma nindirizzawx il-problema, mhux ħankunu nistgħu nibqgħu neġu fuq il-pjaneta. L-istrateġija tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea ma tantx tipprometti tajjeb qed komplu jkollna aktar estensjonijiet. Dan huwa punta tluq tajjeb. U nħeddux il-Kummissjoni biex turi li huwa possibbli li aħna nħarsu l-natura filwaqt illi jkollna soċjetà sostenibbli. Grazzi ħafna l-kollega l-Onorevoli Metz. Din mhix biss emerġenza tal-klima, manka emerġenza tal-biodiversità xi ħadd innota illi dejjem hemm iktar kwiet fil-kampanja ma tantx tisma' ħoss tan-nimali din hija s-sitt Eh, estensjoni kbira li diġà bdiet. U aħna għaddejn isu xejn mhux xejn. Il-natura għandha bżonn miljuni ta' snin biex toħloq il-biodiversità, terġa' tirrestawra l-ekosistemi u aħna nkomplu neqirdu. Aħna nafu x'irdu nagħmlu, irridu ikonna dawn il-miri ċari ma nimportawx il-pjanti ġenetikament modifikati <coughs> u nżidu dawn iż-żoni protetti nipproteġu eh, l-ilma mingħajr dan it-tip ta' ħarsien mhux ħajkun hemm futur għall-umanità. Grazzi, Onorevoli Metz. Issa, l-Onorevoli Wallis. Grazzi, President. L-autoritajiet fl-Irlanda il- il-ġinus, tkellmu mal ġinus maquda fuq l-użu ta' prassi agrikoli. The value This part of the report in fact accurately describes Irish Dan il-parti tar-rapport jitkellem fuq il-prassi tal-gvern u kif dan jaffettwa l-biodiversità. Il-gvern tal-Irlanda u l-Unjoni Ewropea tibqa tippremja l-agrikoltura eh, intensiva u din l-ossessjoni li hemm fl-Irlanda tkompli eh, teqret il-biodiversità hemm bżonn ta' miri ta' biodiversità fuq livell globali u anka eh, fuq livell Ewropew daw għandhom ikunu vinkolanti u anka jittieħdu f'konsiderazzjoni fil-budget li jmiss hemm bżonn ukoll ta' liġijiet aħjar fuq il-protezzjoni tal-ambjent. Għaliex jekk ma nagħmlux l-affarijiet, jekk ma neħdux il-bidliet li hemm bżonn, l-affarijiet mhux tal jibqgħu kif huma ma jmorru għall-ar. Grazzi ħafna. Is-sur Buda għal-minuta. Il-biodiversità hija indispensabbli għal ħajja tal-bniedem u tagħmel ġid mhux biss lilna imma wkoll hija importanti għal ġenerazzjonijiet futuri. Imma aħna ridna ħafna mill-biodiversità b'konsegwenzi serji fuq medda medja u twila ta' żmien tisħin tal-klima eh, li teqret il-biodiversità. L-istrateġija l-ġdida għandha ssir strument li jippermetti lill istati membri ħarsu l-biodiversità li huma għandhom ikun obbligati li jagħmlu dan l-istati membri jridu jifmu wkoll illi hemm bżonn li jkun hemm finanzjament adegwat u suffiċjenti sabiex dawn l-anijiet ikunu jistgħu jintlaħqu l-agrikoltura għandha titqis bħala imsieħeb fil-ġlieda għal protezzjoni tal-biodiversità l-bdiewa għandhom bżonn ta' appoġġ finanzjarju sabiex il-prattiki agrikoli tagħhom ikunu jistgħu iħarsu l-ambjent imma ma nistgħux nagħmlu iktar binqas flus u riċerka u l-innovazzjoni biex inħarsu il-biodiversità u koll irrid ikun iffinanzja. Ah, ah, L-Onorevoli Vogen per un minuto. Grazzi ħafna sa' Signora Voden għal-minuta. Grazzi ħafna. Ġejjin minn fej ġejjin f'din l-awla kif nivvotaw il-kulur tal-ġilda tagħna jew bliema lingwa nitkellmu l-biodiversità li aħna uritna hija riżorsa prezzjuża illi hija komuni għalina wkoll u għalhekk iridu nipproteġu nipprotuġuha għal ulidna u anke li tuliedna. In-nirien eh, tal-biża li rajna fl-Awstralja li qerdu ħafna annimali għandhom ikunu sinjal illi jġibuna ftana biex neħdu azzjoni, hemm bżonn li neħdu azzjoni issa f'direzzjoni ta' miri vinkollanti biex nindirizzaw din l-emerġenza klimatika. Il-miri tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea mhux ħan xina nissodisfawhom, allura hemm bżonn illi konna dawn il-miri ġodda l-2030. Jiena din l għada l-aħħar darba li sa noħroġ minn din l-awla għada u għalhekk nappellalkom biex turu ċerta passjoni biex intom anka e, tġildu lil dawn in-nies li għandhom ħafna flus u li dejjem imexxu l-aġenda tagħhom. Jiena mhux ħankun hawnhekk f'din l-awla biex niġġielet din il-ġlieda, però intom tridu tkomplu din il-ġlieda. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli O'Sullivan għal-minuta, il laqgħa tal-kop fiċ-Ċina hija bħal il laqgħa ta' Pariġi għall biodiversità. Fl-aħħar indunajna kemm eh, verament emerġenza klimatika dik li għandna qudiemna, però rridu nifmu wkoll illi l-klima u l kriżi tal-biodiversità huma marbutin ma' xulxin. Bħala edukatur ambjentali jiena dejjem kont nispjega bl-eżempji. Jekk aħna ma nipproteġux il-biodiversità, mela sa jasal żmien fejn it-tfal ma jkunux jafu xi tfisser li inti issib fjura fis-salvaġġ. Ma jkunux jafu x'inhu ma nanna koli jew il-frifet, ikunu jarawhom biss fil-kodba Għalhekk l-Unjoni Ewropea titimpenja ruħa biex eh, tieqaf din il erda dan il-proċess ma jistax ikun komplet jekk aħna ma nħallsux lejn l-agrikoltura u lejn is-sajt illum votajna fuq eh, rezoluzzjoni dwar l-European Green Deal, naħseb li din hija l-iktar politika ambjentali ambizjuża tal-Unjoni Ewropea fl-istorja tagħha, però nafu li mhux qed isir biżżejjed biex aħna nirriformaw kif nistadu u kif nagħmlu l-agrikoltura fl-Ewropa. Hemm bżonn ta' azzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kanje fal-minuta il ħarsien u l-konservazzjoni tal-biodiversità mhijiex biss essenzjali għal produzzjoni tal-ikel, tal-mediċina u affarijiet oħrajn, imma anke għal ħajja b'saħħitha u anke għas sostenibilità ta' negozji tal-familja, negozji żgħar. Il-biodiversità u l-ħarsien tal-klima għandna norbtuhom flimkien bħala żvilupp ekonomiku ġdid. Il-Kummissjoni Ewropea tiggarantixxi dawn l-affarijiet, trid tiggarantixxi li jkun hemm anke fondi Eh, allokati għal dan. Fil-Bulgarija il-Natura 2000 dawn il-proġetti mhux qed jiġu eh, implementati b'mod tajjeb minħabba eh, deċiżjonijiet tal-gvern. Il-falliment riċenti rajna ħafna fallimenti fil-Bulgarija b'siti tal-Natura 2000. Dan huwa eh, eżempju ta' rida nuqqas ta' rida politika għalhekk l-Unjoni Ewropea trid turi din ir-rida politika li timplementa l-deċiżjonijiet tagħha. Grazzi ħafna lil kollega. Issa l-onorevoli li President, kollegi, ħafna minna għedin nħarsu eh, lejx għed jiġri l-Awstralja, ejjew nħarsu naqra iktar birreqa xem xaħġa ġoħra illi qiegħda tinħaraq fuq il-wiċċ ta' l-ilma nistgħu naraw ukoll il-erda tal-roll minħabba minħabba nġis il-plastics, dawn l-affarijiet illi għandhom effett negattiv fuq il-barrier reef. Um, zewċ terzi tal-ambjent tal marittimu illi imbidlu b'mod sinifikattiv mill-imġiba tal-bniedem. Imma eh, ħatma ma qed jinduna eh, hemm bżonn ta' għanijiet ambizjużi aħna rridu nħarsu 30% ta' żoni protetti fil-art imma hemm bżonn ukoll illi nħarsu l-oċeani tagħna li qegħdin jinqerdu ftit ftit hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea l-ikbar żona marittima fid-dinja tagħmel l-oċeani l-priorità tagħha u li kulħadd jirrikonoxxi l-oċeani bħala eh, ġid kulturali ta' l-umanità. Grazzi mille, adesso la, la parola onorevoli Paolo. Grazzi ħafna. Is-Sur e Paolo Salminu. minu Paolo Salminuta. minuta Grazzi ħafna, Signori President. Eh, dan huwa rapport dwar l-ambjent fl-Ewropa tistgħu ssibu ħanka fuq is-sit tal-Unjoni Ewropea bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea u għandna fih għandu dejta illi tagħtina xejra tal-ambjent tagħna u mhijiex dejta sabiħa. Eh, dawn iż-żoni mhumiex qegħdin f'sitwazzjoni tajba tneffetwaw ħafna speċi qed jisparixxu ċert annimali l-qasad qasad iktarhom. Però dan il-qasam ta' biodiversità jekk nittrattaw b'mod separat minn politika oħra, diġà qegħdin nofqu ħafna flus fuq ċerta politika li qed teqret il-biodiversità mela allura għada rridu noħorġu b'saħħa kbira bil-votazzjoni tagħna fuq din ir-riżoluzzjoni Meta aħna nitkellmu fuq il-pak jew anke fuq il-budget irridu nkunu konsistenti għaliex hemm bżonn tal-flus jekk aħna rridu ntejbu il sitwazzjoni tal-biodiversità tagħna fl-Ewropa. Vole vajdere per un minuto. Luzzu, prego. Kollegi, Għanna ħafna entużjażmu fuq l-ornitoloġija. Jista' jsemmilkom diversi ismijiet fuq mijiet ta' għasafar, allura allura jista' jkun ċerti speċi ma jarawhomx iktar approssimament bejn meta ieħor 150 eh, animali jew pjanta jisparixxu kuljum minħabba attività tal-bniedem irid tkun hemm eh, tnaqqis ta' pesticidi, eccetera. Aħna rridu nippromovu ikel ħieles minn mill-GMOs. U rridu nippromovu l-biodiversità. It-tieni aħna rridu naraw li l-ikel ikun ikollu iktar toma tajba b'dan id-dwar. U t-tielet ikollna żieda eh, fil-, fil mod kif l-ikel jiġi prodott. Allura jiena nistenna milli l-budget tal-Unjoni Ewropea ikopri iżjed il-bidja. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa nagħti l-kelma l-kelim li l-minuta. L-Univer Grazzi, Sur President. Dawn l-aħħar 10 snin il-komprensjoni tagħna fuq l-interdependenza bejn il-fauna, l-flora u l-bniedem eh, żviluppat imma l-erda għad kompli fuq skala u pass li qatt ma rajna bħalhom. Miljun speċi huma medda mill-estinzjoni skont iċ-ċifri tal-2019 li huwa grupp ta' xjentisti eh, internazzjonali tħallna Eh, f'fażi issa illi jew nagħmlu xi ħaġa jew ma nkunux nistgħu qatt immorru lura u huwa l bniedem stess li qed jeddet il-futur tal-umanità il-telf tal-biodiversità għandu impatt fuq il-popli autoktoni li ma jsemmihom ħadd u dawn jidlu fil-salvagwardja tal-biodiversità u għandhom rwol kruċjali x'jaqdu fl-istess ħin it-telf tal-biodiversità ġib konsegwenzi fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fuq is-sovranità tal-ikel u s-saħħa tal-popolazzjoni għalhekk irrid ikollna pożizzjoni ċara eh, f'Kunming fiċ-ċina għandna dmir illi inħarsu il-biodiversità li natfu l-oċeani u li natu attenzjoni li l-agrikoltura li ma tix ħsara ma tużax pestiċidi. Di non sforare kur i tempi perché. Kjoġobkom tmorrux iktar li l-jen mill-ħin ta'kom tisfurzawnix nit fil-mikrofonu issa l-onorevoli Arimont kjoġbok għal minuto. Ez Aziz President, Komissarju Prezenti, għandi tlet figuri fuq biodiversità 48 u oħrajn, issa 48 84% ta' pjanti li jiddependu fuq e, pollination ta' insetti u mbagħad għandi 50 miljun euro biljun euro tal-produzzjoni tagħna tiddependi minn dak kollu direttament u dawn l-insetti wkoll huma in-naħal li rridu nipproteġuhom mhux biss għal raġuni li qegħdin nipproteġu l-annimali u d-biodiversità tal-bilanċ tan-natura imma x'huma importanti minnhom minnhom infushom u finanzjarjament huma medda minn pestiċidji mill-klima, eccetera meta niġu għall kultura ta' pestiċidi għandek kumpanijiz, għandek eh, irsiset żgħar u il għandek il nikotinajt li rridu naqsuhom. U l-pestiċidi jridu nikkontrollawhom. Ma nafx kif rridu naslu għalija din imma bżonn li nirnexxu f'din. U issa l-kalim li jmiss l-onorevoli Wiener għal minuta Insellimlek, President, Kummissarju Prezenti, smajna ħafna fuq il-biodiversità. U fil-minuta tiegħi nix ġibdilkom l-attenzjoni fuq l-ikbar ekosistema li għandna li il ħamrija tagħna il-ħamrija hija l-aħħar eh, ġenna. Għaliex? Għax fiha eh, hemm maħżun ħafna affarijiet. U rridu nipproteġu il-humus u l ħamrija għax dawn huma importanti ħafna. U l-futur tagħna hija hemm. Kien suġġetta. Eh, tarih illi, illi inħija l-lem, pesticidi, batterja, jiġifieri telf ta' kwalità tal-ħamrija. Immedjatament ikollha impatt fuq il litsma tagħna stess, hija nipproteġu l ħamrija tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, issa l-kelma sinjura Spiraki għal minuta. Grazzi, President Komissarju, huwa ċar mill-fatti u l-figuri li hija kwistjoni ta' urġenza l-ewwel li jkollna politika vinkolanti ġdida għall biodiversità. Rajna stampi traġiċi mill-Amazonja u mill-Awstralja. U jekk kellna bżonn min ifakkarna din għandha tkun tifkira importanti biex aħna naġixxu u l-kop 15 ċina jena assiguraw li nistgħu verament niġibdu sforzi globali. F'dak għandu x'jaqsam e, miri vinkulanti. Aħna rridu nerfa fuq spallejna responsabiltajiet u niddetikaw flus mill-budget il-ġdid tagħna biex nipproteġu l-biodiversità u nassiguraw illi nistgħu nagħtu dħul finanzjarju għal diċenti għal bdiewa. U b'dak inkunu nistgħu ngħinu f'din is-sitwazzjoni u issa nagħti l-kelma l-kellim li jmiss. L-Onorevoli Buhner għal minuta. ħafna speċi ta' annimali u pjanti u oħrajn huma medda effettwati u fil-fatt qed ikunu eliminati minħabba l-kimiċi u waħda mir-raġunijiet imma hija li għandek ir-radjazzjoni radio u din hija prova għal diversi snin li din radjazzjoni teffettwa l-abilità ta' dawn e, biex e, tamla impossibbli biex in-naħal ikun jista' jinnaviga u jtir u e, għandek ġrieden il-ħames ġenerazzjoni jkunu reversibilment infertili. U rajna xi affarijiet oħra fi speċi oħra issa jekk il-mobile tagħna bħala sistema ħadd titwessa kif qed nippjanaw, allura mbagħad ħafna speċi ħajjin tilfu. Grazzi kollega u issa il-Sur Mero għal minuta. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn tiddedika parti mill-istrateġija tagħha għandek il-baħar li huwa importanti ħafna li nsalvaw 25% tal-ossidu tal-karbonju hija ħaġa vitali għall-atmosfera. U hemm bżonn jadatta ruħu għat-tibdil fil-klima. Li naqsu l-emissjoni tagħna l-4 tħalli impatt drammatiku għal komunitajiet li jiddependu mill-ibħra. Għandek eluf ta' speċi li jedin u li huma medda eh, f'postijiet kostali iktar minn 16 il-darba eh, mill-Portugal fl-Atlantiku ta' fuq. Irridu li l-plastika inneħħuh mill-oċeani u nsalvaw l-oċeani infushom u nsalvaw bekk id-biodiversità. Grazzi ħafna. Grazzi tassew nagħti issa il-mikrofonu l-Onorevoli Lize issa li siħab mana, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, irridu illi madwar id-dinja u anka fl-Unjoni Ewropea nagħmlu iktar għal protezzjoni tal-ispeċi u aħna ħan nkunu qegħdin nappoġġjaw din riżoluzzjoni għadha min-naħa tal-PPE u verament kuntenti li nistgħu nagħmlu hekk. Nistgħu wkoll nwissukom illi fuq il-biodiversità dejjem aħna nippruvaw insibu l-iktar soluzzjoni faċli, l-iktar żoni protetti, 30% għandu jkun hemm eh, networks aħjar u anke fuq ir riforma agrikola għandna bżonn illi nagħtu iktar inċentivi għal żoni biex isiru iktar naturali din hija inizjattiva li nista' nappoġġjaw apparti minn hekk jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti minħabba li ħafna drabi l protezzjoni Ewropea tal-ispeċi differenti qed iġġib ħafna kunflitt anke fil-qasam tat trasport. Eh, u għad raġuni jiena naħseb illi ma nistawx laqqas namlu eh, kif hemm fl-emenda numru wieħed nikkondannaw l-bdiewa minħabba illi hemm bżonn li jkunu appoġġjati. Grazzi. Grazzi mille e adesso. Grazzi tassew lill-Onorevoli Lize għaddu issa l-proċedura Catch the Eye. Irċevejna tlett talbiet li ser nilqaħħom kollha nibdew bl-Onorevoli Navak. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, kollegi. L-indiġeni għajdu dan. je, da so številne živalske in raslin. L-indiġeni jgħidu li omna hija natura u jekk ma nitux siba ħanbatu. Din hija xi ħaġa narawha bażi ta' kuljum. Ħafna speċi ta' animali sparixxew u hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Dawn il-miżuri illi rridu nieħdu rridu jkunu kol realistiċi għalhekk. Iċ-ċittadini m'għandhomx joqogħdu iħablu moħħhom fuq il-miżuri amministrattivi. Kull speċi ta' animali għandha il-funzjoni tagħha u dik trid taqdi. Ħafna drabi Naħsbu li ċertu annimali mhuma xejn li fpjaga ma koll għandhom il-funzjoni tagħhom, il kummissjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna għandha bżonn li tipproteġi l-ispeċijiet kollha ta' annimali u ta' pjanti u fl-istess ħin trid taqdi wkoll l-ħtiġijiet tal-persuni. Issa l-bdiewa ma nistgħux intuhom l-ħtija ta' kollox, il-konsumaturi wkoll iridu jerfgħu responsabilità tagħhom. Grazzi. Frau Kollegin Novak, folgt ta' kollega Heisel. Grazzi lill-Onorevoli Novak, l-Onorevoli Heiser, jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President, Kummissarju, Iva, il-ħajja tagħna fuq din il-pjaneta hija medda. It-teddida mhix biss fit-tibdil klimatiku, imma anke minħabba il-tnaqqis fil-biodiversità. Din it-teddida mhix hemm biss minħabba il-foresta tal-Amazon li kienet qed taqbad u il-nrin fis-Siberja, imma anke l-effett fuq in-naħal. Dawn huma kollha affarijiet li kienu narawhom fin-natura parti minn ħajjitna għandna biss pjaneta waħda. Irridu nirraġunaw ftit ma nibqgħux naqtaw is-siġar, ma nibqgħux nużaw il-pestiċidi u eh, neqirdu l-żoni naturali. Għalhekk tajjeb li tkun dan id-dibattitu llum u se nkunu qegħdin adottaw din ir-riżoluzzjoni għadha. Aħna rridu li jkollna iktar sforzi u li nallokaw iktar fondi u naraw dawn ikunu legalment vinkolanti. Irridu nsibu fondi mill-budget kif ukoll minn programmi orizzontali oħra tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, tassew. Issa il-kollega Ferreira jekk joġbu. Obrigado, President. Grazzi, tassew, President. E, tentattivi biex jinwaqfu t-telfin tal-biodiversità sal-2030 falla. Fa aktar speċi sparixxew u pjanti u speċi tal-annimali jinsabu fir-riskju f'numri kbar minħabba l-pressjoni tal-bini li qed il bniedem fuq iż-żoni slavaċ, il-postijiet slavaċ. U rridu nkunu għalhekk iktar realistiċi, konna miri iktar realistiċi dak li se jġib mff li mis mhuwiex bizzejiet, hemm ukoll il il il-fat li qed irdu l-abitat tal-annimali tibdil fil-klima l-ispeċi aljeni invażivi dan kollu qed qed jikkontribwixxi għat diversità U dan minħabba l mudell ekonomiku dominanti li qed jiġi użat u l politiki qed jiġu użati. Hemm bżonn li nattakkaw dawn il-kawżi għax bekk biss nistgħu nipproteġu l-ħajja selvaġġa Ewropea. Grazzi lill-Onorevoli Ferreira bekk nagħlqu l-proċedura catch DI u nistaw għalek issa nikkonkludu billi nisimaw mill-Kummissarju Sinkevicius. Thank you for Grazzi tassew tal-kontribuzzjonijiet tagħkom, tal-kontribut tagħkom u tal-li qegħdin tappoġġjaw dan is-suġġett tal-biodiversità. Naqbel ma' Sur Lwenel meta qal illi għandna biss pjaneta A, m'għandniex pjaneta B. Għandna responsabilta siħa biex nimplementaw din il-bidla li jemeħtieġa meħtieġa sabiex in-natura tirkupra sal-2030 għal benefiċċju ta' kulħadd. Iva, rridu nkunu ambizzjużi, rridu nispjegaw ċarotont li ċittadini tagħna u lill stakeholders għalfejn hemm bżonn nibdlu kif nikkonsmaw l-affarijiet u nitkellmu dwar il-benesseri, is-saħħa, l-ekonomija u li jkun hemm tranzizzjoni ġusta. Nista' nassigurakom illi ħadd nota tal-fatt u smajt b'attenzjoni l-appell tagħkom għal miri vinkolanti, il-kommenti tagħkom fuq il-pestiċidi, l-agrikultura sostenibbli, id-deforestazzjoni u organizmi ta' ċertu ġenetika hemm bżonn ta' azzjonijiet orjentati li jintegraw il-biodiversità fis-setturi kollha fl-agrikultura, fil-forestrija, fis-sajt u nipproteġu u insaħħu in-natura. U ovvjament dan għandu jkun ibbażat fuq l-evidenza u jiġi evalwat kif suppost. Jiena grat ukoll uh, sur Kokalist, is-sur O'Sullivan, is-sur Melon, Melon Kalaskin illi semmew l-irwol importanti tal-oċeani, mhux biss għall biodiversità imma sabiex impattu għat-tibdil fil-klima. Bħala kummissarju għall-ambjent, l-oċeani u s-sajt, jiena Nimportani minn dan is-suġġett u nista' nserħilkom moħħkom li ser nagħmel l mutijaj biex niżgura li dan il ftejm ambjentali jkun